L-Onorevoli Fonzuli kamela. Grazie, President. Signori. Il-Fond ta' Investiment tal-Medda Twila għandu jkun vettur li permetti l-investiment jiddaħħal fl-ekonomija reali dan huwa għodda ta' kif l-ekonomija Ewropea terġa' titqiegħed direzzjoni tajba b'rabta mal-Istrateġija Ewropa 2020 il-promozzjoni ta' impjeg u kompetittività jiena soddisfatt bir-riżultat tal-isforzi tal-grupp tagħna biex nevitaw spekulazzjoni u sabiex niżguraw l-investimenti jikkonsidraw l-Istrateġija Ewropa 2020 fuq l-inklusivita u l-intampieki dawn il-miri għall-ekonomija reali tal-Unjon, tal-Pisa tal-Unjoni Ewropea u jikkonsidraw anke l-possibilità ta' partecipazzjoni bi protezzjoni meħtieġa pal l u l-early redemption pala klawzuli u għadda stantina nista fil fad dinja l-opinjoni tiegħi dwar dan ir-rabt. Danka kollegi Fonsulika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fonsulika Sunjas. Κύριε Πρόεδρε, το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης οικονομικής λειτουργίας. Iva, huwa importanti fl-ekonomija tal-lum illi kollok finanzjamenti. Finanzjamenti li jiddaħlu fl-ekonomija. Għandek ekonomija kazino li tinvesti mhux fl-ekonomija reali iżda fl-spekulazzjoni. Għalhekk biljuni Jaddu minit għal-oħra 50 minuti u fl-istess waqt jizdiedu il-faqar u l-qatt. Biex inwaqfu din is-sitwazzjoni, hemm bżonn ta' sistema li twaqqaf u żomlura l banek milli ikomplu jisfruttaw din l-ekonomija ta' zino. Irridu nisseparaw il-banek kummerċjali minn dawk ta' investiment, Ek biss ikollok kapital għall-investiment għal-medda twila u għall-infrastruttura fl-impriżi zaru medji. Grazzi. Fin danka kollegi Marias, es folgt ħafna, naddu il-mikrofonu l-sur, Jesus. Herr Glesos. πριν από 2.300 χρόνια ο Μένανδρος είχε δηλώσει Μένανδρος ħafna ħafna żmien ilu kien qal li is-self dejjem se jkun problema għan-nies u wara tant żmien l-istess qed jiġri. Is-self dejjem ikun dannu fil-Greċja il-mod ta' kif intużaw il-kapitali verament ġab sofferenza lin-nies biex insalvaw il-banek. Il-qat il-ħwienet, il-kummerċ, il-suicidji, il-qat fost iż-żazax dawn huma l-problemi veri ta' pajjiżna. U il-kapitali għall-investiment ehm, fuq medda twila ta' żmien il-min sentuhom il-poplu jew l-banek. Ħallu lin-nies tal-Greċja jiddeċidi u fuq il-ġejjini tiegħu. Grazzi, Sur Kelly. Grazzi. Grazzi President. Il Il-rapporter sur la masur. Irridu infaħru għal kull ma jagħmel, kull ma jagħmel dejjem jagħmlu tajjeb. Qed nitkellmu fuq dawn il-fondi ta' investiment huwa suġġett importanti anki jekk issa bdejna naraw id-dawl f'din it-triq qed nirkupraw mill-riċessjoni. Issa verament irridu naraw fuq l-investimenti fuq medda twila ta' żmien narawx beneficju jistgħu iħallu. Hemm bżonn li issa nitkellmu fuq l-enerġiji rinnovabbli u ninvestu f'dan it-tip, f'din it-tip ta' industrija. Hemm l-industrija tat-turizmu ukoll hemm bżonn tal-investimenti għal dawn l-industriji. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Is-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, President. Jina nibda billi nifraħ il-rapporter u anki il-shadows tal-li dan il-regolament tal-Parlament u tal-Kunsil għamlu l-almu tagħhom biex it-tejbuħ imma xorta baqli xie problemi għax il-kelma eh, SMI e dejjem semmejnija l-lum imma l-SMI e se jkollhom aċċess għal dan il-font li qed jiġi maħluq bħala alternattiva finanzjament tal-banek għax fondi oħra ta' investimenti jużaw l-istess kriterji tal-banek fl-modi dekrajna jisir għalek hemm bżonn li f'dan il-fond ta' investiment trid ikun hemm ammont dedikat tal-SMEs għax inkella dawn se jmorru il-baħar. Fondi oħra tal-SMEs huma baqgħu fuq livell teoretiku biss. Għalhekk Sinjura Kommissarju nispera li inti issib soluzzjoni biex tara li jkun hemm kofinanzjament tal-SMEs. Grazzi ħafna. Signora Grappini. Issa qed naraw li min ma jkunx xamet jkun wasal biex jitkellem eh, jitlef postu. Sur Galtieri mhux ijataw ħareġ malar malar, kinaw mana għalhekk nisimgħu l-kellim li mis. Hvala za besedo, gospod predsedujoči Zahvaljujem se poročevalcu gospodu. Grazzi, jiena nixtieq. Il-rapporter sur la masur verament nirringrazzja għal biċċa xogħol saret tajba. Jiena naqbel miegħu il teżi li għandu li l-investimenti ma mhux dejjem imorru skont l-indikaturi li sejrin tajjeb fl-Ewropa. Jekk aħna rridu li nħadnu il-pjan ta' Juncker, verament rridu nikkonċentraw fuq l-investimenti fuq medda twila ta' żmien dawn iġibu iktar finanzjament għal proġetti fl-Ewropa. Se nżidu il-finanzjament fl-infrastruttura, per eżempju, tal-Unjoni għal pajjiżi bħal Slovenja, per eżempju, li mandiex l-infrastruttura tajba għanna problemi kol biex intejbu it-toroq tana jew inkella il-ferroviji dan kollu se jsaħħa l-ekonomija Ewropea li mhux dejjem tkun tiddependi mill-banek. Grazzi. Grazzi ħafna bekk eh, nispiċċajna nispiċajna il-proċedura eh, tal-keċ nisimgħu il-Kummissarju Vestager. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-kummenti tagħkom aħna naħa tal-Kummissjoni impenjati biex niskurraw li il-fondi ta' investiment fuq medda twila ta' żmien ikunu disponibli biex jintużaw kemm jista' jkun malaj għax l-investiment għandna bżonnu issa. Aħna se nkomplu naħdmu mal-awtoritajiet ta' securities u ta' swieq biex verament regoli ikunu jistaw jiġu implementati u ikunu il-mira, anzi traduċu dak li qegħdin nitkellmu fuq llum. Aħna dan ix-xogħol naraw li jkun suċċess biex nagħlaq. Il-Fond ta' Investiment Ewropew meta tmila ta' żmien hija waħda mill-miżuri li qegħdin nieħdu biex l-Unjoni tkollha verament suq tal-kapital. Għandna bżonn suq uniku tal kapitali li jkun verament tajjeb biex jgħin li l-ekonomija veru għal l-SMEs biex daw imorru l-qoddim flimkien aħna ħloqna qafas tajjeb qawwi li joffri ċertu ċertezza lill investituri għal tkabbir fil-ekonomija veru. Il-kumpaniji da kemm daw kbar u kemm daw gżar għandhom bżonn dan it-tip ta' finanzjament sabiex iserħu moħħom ikollhom fuq xiex isserħu bħala kapital anki fuq medda twila ta' żmien. U kif intqal minn ħafna dan se jkun ukoll komplementarju se jkun hemm investimenti privati minn naħa tal-banek se jkun hemm restrizzjonijiet fuq il-mod ta' finanzjament. Ir-regolament ma jħallix l-investiment f'pajjiżi terzi li jkollhom li jkunu ta' riskju kbir jew anki f'ġurisdizzjoni li ma jkunux eh, ċerti il-pajjiż terz irrid ikun jaqbel irrid ikun konformi mal-konvenzjoni tal-OECD f'dan ir-rigward il-fond ta' entrepreneurship tal-Europa eh, u kol għandhom l-istess rekwiziti u dan kollu importanti Punt importanti ieħor huwa li l-investiment fil- housing jew fil-proprjetà komerċali jitħalla biss meta jkun dan investiment fuq medda twila ta' żmien. U fl-axħar kif għamiltu intom nishtiq ukoll nirringrazzja il-rapporter sur la masur u anki shadows verament kienu impenjani sabiex din il-leġizlazzjoni tkun realtà, realtà pratika li verament nkunu nistgħu naħdmu fuqha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju Vestager, biex nalqu dan id-dibattitu nisimaw il-rapporter Is-Sur Lamassur. President, nixtieq u kol jiena wara li smajna l-konklużjonijiet tajbin tal-kommissarju nishtiq nir-ingrazzja l-kollegi kolla li enuna, il-shadows, il-prezidenza tal-Italja eh, li enitna biex nalqu dialogu. Kiku kien għadu maħna, Sur Lambert, kont nseraħlu maħu, kont nejdlu li iva il soluzzjoni ta' 75% ta' investiment ma żammejniex magħha fl-Ewropa imma din hija ħaġa tajba wara kollox għax issa qed nitkellmu mhux fuq 60% imma fuq 100% eh, li se jmorru għal proġetti Ewropej anki sinjura Mati Mattias Mattias kiku kienet baqet ma na kont nserħila ma kont nejdila li b'dan il-font ta' investiment fuq medda twila ta' żmien hija il-kontrarju tal-ekonomija kważi dik tal-kazinos Iġifiri, l-ideja hija l-flus fej nużawhom kif suppost il-flus dejjem nindedikawhom għal iktar xogħol u investiment fuq medda twila ta' żmien. Sur mono l-istess kieku kien domana ngħidlu li u jibza li il-ban, li jibza fuq il-banek, kif dak li ġri fi Franza, il-banek se jifinanzjaw l-SMEs mux bizzejiet biex ikun hemm l-investiment fil-Ewropa kollha. U jiena għandu rekomendazzjoni l-istati membri issa ovvju li dawn il-fondi se jkunu għat rajenti jekk nirrendu mum xiftit seksi jekk permetu li nuza dawn il-klim. Ġifiri, il-klawzola il ta' li ħafna minna jipreferu għanna bżon nirrendu dawn il-fondi attrajenti biex jirnexxu. U diskussjoni dibattitu tal-lum jurina verament li għanna bżonnom dawn it-tip ta' fondi. Grazzi. Grazzi ħafna sur la masur